Grazzi, aħna qegħdin naraw l-abbandun eh, ta' dawk illi ġildu kontra eh, eh, hija arru kaza qegħdin naraw luf ta' nies li kellhom jaħarbu minn djarhom ħafna minnhom tfal minħabba l-azzjoni illegali ta' Turkija fi ksur ta' titjiet tal-bniedem u l-Unjoni Ewropea ma tistax ma tagħmel xejn hija ta' sew arru kaza. Mhux biss nikkondannaw l-invażjoni militari tat-Turkija ma bżonn neżiġu li jirtiraw u jkun hemm rispett tal-mandat tal-ġus Magħquda u nitolbu għad dialogu fir-reġjun Rafas ta' Ġinevra biex ikun hemm rispett tar-riżoluzzjoni tal-ġnus Magħquda u l-iktar hemm bżonn li jkun hemm missjoni tal ġus Magħquda fir-reġjun Hemm bżonn ukoll illi nerfgħu aħna r-responsabilità tagħna ma nistgħux nittolleraw illi Erdogan jippretendi illi jista' jinvadi din il-żona mħabba rifuġati Sirjani. Aħna għandna bżonn lodda fidejna biex nerfgħu responsabilità għax għadda wis eh, żmien aħna ma konniex kapaċi biex nieħdu eh, deċiżjoni fuq l-esportazzjoni tal-armi lejn it-Turkija. Il-President saqsi li kellim biex jitkellem iktar bil-mod. Għanna bżonn nipprovaw nrasnu l-esportazzjoni ta' l-armi eh, li diġa' kellhom il-liċenzji u għalhekk aħna fallejna l-Sirja u għandna bżonn ma jkunux iktar spettaturi u nerfaw responsabilità xil-kriżi umanitarja hija wkoll responsabilità tagħna. Thank you, Mr. Vilimski, for one minute. Thank Onorevoli Vilimski. Vida. Grazie ħafna, Signora President, Signori. Jiena naħseb li għal darba ħajt nerġgħu niddiskutu lis sur Erdogan u lit Turkija naħseb illi qed naraw li s-sitwazzjoni tat-turkija hija marbuta mal dan eh, l-attakk ukoll li sar fit-tramuntana tas-sirja din ir-reġjun mhuwiex stabbli għal darb'oħra għandna l-kurdi li dejjem ma kinux appoġġjati lanqas min-naħa tal- tal-istati l-oħrajn jiena naħseb li issa fl-aħħar iridu naslu għal konsegwenzi għal miżuri li jittieħdu min-naħa tagħna jiena naħseb illi min-naħa tal-ewropa rridu nitkellmu wkoll fuq il-konsegwenzi li jridu jittieħdu anke fuq id-dħul tal- e, il-possibilità ta' dħul tat-Turkija fl-Unjoni Ewropea titwaqqaf darba dejjem u aħna rridu nitkellmu wkoll fuq is-sanzjonijiet li rridu nieħdu azzjoni dwarhom u anke jiena naħseb li din is-sitwazzjoni kif qed narawha bħalissa mhijiex sostenibbli mhijiex tajba u naħseb li issa wasal il-waqt illi nieħdu azzjoni. One minute, Mr. Vamish. Għal minuta l-Onorevoli Vamish. Grazzi ħafna, Signora President. L-operazzjoni illi Turkija bdiet fis-Sirja turi biċ-ċar ir-rapport bejn il-kontrolli fuq il-frontieri u l-affarijiet esterni. Minħabba nuqqas ta' azzjoni aħna tajna l kontrolli tal-frontieri tagħna fidejn it-torok. Ma nistgħux naġixxu, ma nistgħux nagħmlu dak li rridu għax it-Turkija dejjem teddinna illi tiftaħ il-frontieri għal eh, miġra tal-migranti u għalhekk Erdogan qed iżomm ostaġġ lill-Ewropa. Din l-invażjoni imminat l-stabbiltà kkawżat tbatija, imwiet, għamlet ħsara lill koalizzjoni kontra Daesh u qatt maħna se naċċettaw tibdiliet demografiċi f'din iż-żona imma ma nistgħu nagħmlu xejn għax m'għandniex kontroll tal-frontieri stess tagħna għal minuta l-Onorevoli Arvanitis. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Il-ċrajiet juru illi hemm ftehim ċar bejn Trump u Putin u s-sur Erdogan għalli għandu rwol iktar importanti, isu xi riklam ta' kumpanija tal-wiski fil-punent wieħed jiġi wieħed imur. E, dan ir-rapport bejn Erdogan u Putin juri l-istess ħaġa il-punent diġà għandu rwol ta' uh, nuqqas ta' assenza mill-parteċipazzjoni. gvern Ġemanis qal illi sal 250 miljun euro ta' armamenti ġew esportati lit turkija sa l-ewwel tmien xhur tal-2018 jidher illi ħafna nies eh, poġġu ħafna flus fil-but ma hemm ħafna mistoqsijiet min se jgarantixxi sopravivenza ta' miljun Kurdi fiż-żona l-Unjoni Ewropea mbagħad se ngħidu fuq il-mewġa ġdida ta' rifuġati lejn l-Ewropa se nibatu l kondoljanzi tagħna se jkollna ftehim ġdid bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea jew se nħarsu lil Erdogan illi jala l il frontieri l-Unjoni Ewropea ma nistgħux ikollna fiduċja fiha. Issa, onorevoli Tenant għal minuta. President insaqsi it-Turkija x'taħseb li qed tagħmel b'din l-aggressjoni militari fil-Grigal tas-Sirja. M'għandhomx lanqas ftit umanità ma nistgħux rikonoxxu tbatija ta' din in-nazzjoni permezz ta' eh, gwerra ċivili, bombardamenti, Daesh u aħna qegħdin hawnhekk nagħmlu dibattitu fuq it-Turkija li diġà fuq il-karta pajjiż kandidata sħubija fl-Unjoni Ewropea U meta l-Brexit jeż tkellmu fuq l-instabilità tal-gvern ta' Erdogan ġejna akkużati b'ħafna affarijiet negattivi għax għadna li l-viżjoni dinija tal-Erdogan mhix kompatibbli mad demokrazija moderna u dawk li qalqu għajnejhom issa ma jistgħux jagħmlu hekk iktar u għandkom bżonn tħarsu lejn il-mera u taraw dak illi faċilitajtu issa se poġġi bil-qeda u nirresisti tentazzjoni biex ngħidilkom jien għattilkom. Milan L-Onorevoli Milan Mon għal-minuta su njura President dan huwa konflett li ilu maħna u tant huwa kumpless u ma kenniex bżonn iktar kriżijiet u interventi unilaterali u l-inkursjoni torka tfisser li ħafna nies kellhom mitilfu djarhom, ħajjithom u għalhekk ehm, Ovvjament anki l-konvolġiment ta' Daesh faċilita din l-inkursjoni u meta naraw illi Russja qed tissaħħaħ fir-reġjun qed tisfrutta s-sitwazzjoni u għalhekk l-inqas tal-Unjoni Ewropea ħarqet spazju vacuum fir-reġjun anke sa ritirata truppi Amerikani u naraw il-konsekwenzi u għalhekk huwa indispensabli u min-naħa l-oħra l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tkun ferm iktar preżenti ma tistax tillimita ruħha l-għajnuna umanitarja, hemm bżonn tikkontribwixxi għal rikostruzzjoni għandha bżonn tiffaċilita s-soluzzjonijiet. Qegħdin naraw politika esterna ta' difiża li għandha bżonn tkun ferm iktar attiva. L-istrumenti ta' gvernanza internazzjonali ma tantx huma operazzjonali u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' politika esterna tkun waħda ħajja, attiva, iktar ambizzjuża u f'dan il-każ eh, dak li tiġi fis-Sirja juri li eh, li hemm dan il-bżonn. Grazzi ħafna. Fru Talman, jag skäms över internazzjonali. President, jiena nistħi mill-passività tal-komunità internazzjonali għal din il-ġlieda għad-demokrazija tad-drittijiet tal-bniedem nittama li fir riżoluzzjoni Konsulta jidru affarijiet bħal no-fly zone pereżempju, u anki li l unjoni Ewropea tħares il-konfini bejn iż-żewġ pajjiżi missjoni ta' żamma tal-paċi. B'hekk m'aħniex qegħdin noffru biżżejjed. Hawnhekk għandna invażjoni xejn aktar biex ikun hemm okkupazzjoni. Dejn mhix sitwazzjoni ta' intervent Jiena żort ir-reġun fil-weekend iltqajt ma' ħafna nies esposti għal fosfru abjad. Hemm tfal illi huma Kurdi fi żmien meta dittatur Erdogan qed imexxi t turkija Inqas minn 50 sena ilu Iċ-Ċipru wkoll ġiet invasa mit-Torok u ġimagħtej ilu Erdogan iddeċida li jinvadi Sirja. Ma nistax noqogħdu kwieti meta naraw dawn l-affarijiet iseħħu. L-Onorevli Austrovicius, grazzi President, Kummissarju, kollegi. L-użu ta' forza militari mhux l-aqwa approċċ biex insibu soluzzjoni tal-isfidi tat-Turkija fil-konfini tagħha fix l-Grigal anzi fixlok u għal kontrarju dana qed iżid aktar u aktar problemi għal pajjiż fil-waqt illi tiġġielet il-forzi militari tal-Kurdi, it-Turkija qed tolqot il-Kurdi Sirjani u ċittadini tal-Sirja u bekk apparti il-vittmi ċivili qegħdin naraw illi qed ikun hemm aktar trauma fuq il-popolazzjoni fiż-żona. Sfortunatament kellna l-irtirar tal-Armata tal-Istati Uniti u mbagħad rajna l-invażjoni Torka kif ukoll il-preżenza politika u militari tar-Russja dan kollu wassal għal bidla ġeostrateġika u bekk l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak kollu li huwa possibbli biex ikollna dijalogu kritiku mat-Turkija. Meta nsemmu l kurdi Sirjani jridu dejjem infittxu mezzi kif aħna intafu id-batija tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi, minuta u nofs. Is-sur Alfonsi. Signora President, l-aggressjoni tal-armata eh, torka fil-Kurdistan Sirjan hija sfida kbira għall futur tal-Ewropa. L-ewwel sfida stabilità ta' din il-parti tad-dinja il-Kordi eh, u, kemm huma koraġġużi fil-ġlieda kontra l-Daesh u jekk nattakkaw il-Kurdi ifisser il l-aħħar eh, post fejn jiġildu kontra t terrorizmu, kontra Daesh. Issa, nitkellem fuq id-drittijiet tal tan-nisa, il-Kurdistan huwa xempju ta' Islam jista' jkun l-Islam modern huwa kapitali tal-futur tad-dinja. U Mbagħad nitkellmu fuq is-sigurtà tal-Ewropa f'dinja li qed issir dejjem iktar perikoluża u għandna bżonn iktar alleati kif l-Unjoni Ewropea tista' Eh, teħx għada jekk ma tipproteġix l-aljati tagħha L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tirreaġixxi indipendentement b'sanzjonijiet politiċi u diplomatiċi, ekonomiċi li jkunu b'saħħithom immedjati. Il-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija importanti ħafna ferm iktar mill-mal-Amerikani, responsabilità tagħna hija li nimponu min issa millum sanzjonijiet ta' dispassjoni fuq id-dittatura tal-Sur Insep u s-Sur Erdogan. Grazzi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 x'miżuri se nadottaw? Inħata xalluk tal-Parlament qed jgħid illi tajjeb li nużaw sanzjonijiet ekonomiċi, però fl-istess waqt ngħid illi t Turkija ilha tirrikatta l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jekk ma nħallsux lit turkija huma se jiftħu l-fruntieri tagħhom. Mhux aċċettabbli din il-ħaġa. Ħallasna 6 biljun euro fl-aħħar erba' snin għaliex? biex niġu rikattati mill-ġdid. Toġobni xew l-situazzjoni, eh, l-Amerikani kellhom rol importanti hawnhekk, żammew l-istabilità fir-reġjun. Meta rtiraw it-truppi tagħhom, illi rajna illi dana kollu kien għal-ġid tar Russja u Turkija. Nittama li nsibu soluzzjoni m'għandhomux, grazzi. is Rawsin għal-minuta. Mikrofonu għal-kellim jek joġbu. Grazzi, Sinjura President. Dak li qed iseħħ mhux aċċettabbli. Kożizzjoni paċifika bejn il-Kristjani, il-Kurdi, il sirjani hija xi ħaġa essenzjali. Però dana kollu inqered bl-invażjoni ta' Turkija. Dan huwa msejjaħ Peace Spring, ir-rebbija ta' slim Hemm alleati li jġildu wkoll għas-sigurtà tal-Ewropa kontra l-ISIS. U issa dawn din l-armata qed titħalla waħedha. Issa għandna kriżi ġdida aktar instabilità. Fejn kienet l-Ewropa? Aktar kmieni din is-sena. Meta l-Istati Uniti talbu għal appoġġ militari għal forzi Sirjani l-istati membri però wieħed wieħed irrifjutaw dak li huwa ċar huwa li t-turkija issa qabżet kull limitu u allura neħtieġu reazzjoni b'saħħitha aktar milli dik dgħajfa li kellna s'issa b'hekk irridu nifqu naraw it-turkija bħala membru possibbli tal-unjoni ewropea se nċedu għal Erdogan? L-Onorevoli Urban Crespo. Grazzi ħafna, Signor President. Xi ġimgħa ilu l-Kummissarju Ewropea il-Kummissarju Ewropew tal-Immigrazzjoni qal li t-Turkija verament hija eh, wieħed mill għalijiet importanti fil-kuntest tal-immigrazzjoni reġa' kkonferma dan kollu jiena naħseb li qiegħed jingħad dan kollu fil-waqt li l-eżerċitu tat-Turkija qegħdin xorta waħda jinjoraw dan kollu jiena naħseb illi l-Erdogan qiegħed issa jieħu dak illi jrid billi aħna nużawh bħala nużaw l-iskuża li aħna maħniex qegħdin nidwazza minħabba li hu suppost qed ikun pulizija tal-fruntiera tagħna mal-ewropa l-unjoni ewropea iżda ma tistax titqies bħala kompliċi ta' dan il-massakru il-ftehim mat-turkija għandu jkun isblukkat jiena naħseb li għandna nużaw il-pressjoni politika popolari kollha li hemm bżonn biex inwaqqfu din il-gwerra darba l Thank you. Grazzi, is-sur Sone Borna l-minuta. Thanks, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Eżis kollegi, meta isaqsuni issa jiena x'qed nagħmel ngħid illi għadni kemm ħireġ eh, mill-ħabs u rrid eh, għandi bżonn ta' orjentazzjoni naħseb li dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea verament huwa tal-mistija u fil-kuntest ta' ċivilisti eh, skużoni nies ċittadini ċivili ċivili li qegħdin qed ikunu attakkati u mhux qed ikunu mejjuna jiena naħseb illi mad-dittatur eh, Torku kollu rridu nitkellmu b'mod li jista' jifhimna jekk huwa qed eh, jeddidna li jibgħat xi 3 miljun eh, immigrant jħalli l-bib miftuħ ġifiri aħna nistgħu mbagħad nedduh lura bil-miljuni ta' Eh, torok li hemm fi Kreuzberg pereżempju. Grazzi. Lenars, one minute. is Lenars għal minuta. Grazzi, Signora President. Intqal ħafna dwar il-konflitt fis-Sirja kif ukoll il-ġeopolitika, però mhix kwistjoni ta' ġeopolitika biss, hija kwistjoni ta' sigurtà tagħna. Eluf ta' Ewropej marru lejn is-Sirja biex jingħaqdu mal-IS diversi mietu oħrajn għadhom fir-reġjun. Ħafna minn dawn it-terroristi jistgħu jisfruttaw il-kaos biex isibu triqthom lura. Issa matul dawn l-aħħar snin għandna kontroll aħjar fuq il-frontieri esterni tagħna fuq dawk li vjaġġaw għandna aktar skambju ta' informazzjoni dwar passiġġieri fl-Unjoni Ewropea. Iżda Għatanna sensazzjoni hawnhekk ta' sitwazzjoni tassew urġenti l-Europol u l-Istati membri bekk iridu jirdupjaw l-isforzi tagħhom fil-qasam għaliex is-sigurtà trid tkun priorità assoluta tagħna u fl-aħħar. l-ek sejħa li għati torok qegħdin jgħidu li iva din problema tagħna iżda fl-istess waqt kull pajjiż irid jindirizza din il-kwistjoni flimkien iridu nindirizzaw dawn il-terroristi. Grazzi. Sur Glucksmann għal-minuta. Signora President, sis kollegi, mela, il vissim tal bira tal-rebbieħa u mal mera eh, l-affarijiet godardi illi għamilna u s-Sirja issa eh, hija l-isem ta' dak li aħna ċedejna u lek aħna abbandonajna rivoluzzjonarji Sirjani biex nikkonċentraw ruħna biss fuq il-ġeda kontra Daesh. Jiġifieri issa għandna bżonn illi illum aħna qegħdin ngħidu Donald Trump ħati u għandna raġun imma aħna aħna se nagħmlu sanzjonijiet iva għal terba iva imma meta diġà bil-lejl Sirja u aħna għadna qegħdin hawnhekk nilabalbu u għalhekk għandna bżonn nitalmu minn nuqqas ta' seta' tagħna NATO miex m'għandix eh, sens li teżisti mhux għax m'għandniex avversari għax m'għandniex alleati u għalhekk il-mandat tagħna se jkun dak tal-emerġenza tad-difiża Ewropea kredibbli kif qal Victor Hugo dak li jgħixu dak li jġildu dawk pjan b'saħħtu jimlew ir-ruħ u l-moħħ u għalhekk ħbibna eh, qegħdin imutu u aħna għandna mhux aħna qed ngħixu. Grazzi. Minuta sur Guta. Gwetta. Merci, Madame la President. Seħafna xnur President, ħana raw l-affarijiet kif huma u najdu l-affarijiet minn għajt laqliq. U il-Kurdistan fis sirja fuq il-frontiera mal-Anatolja tista' tiġi mħarsa minn eh, Ankara bħala teddida territorjali għat-Turkija u jekk li kieku aħna ma nistgħux nifhmu dawn l-affarijiet, jekk li t-truppi eh, tas Sirja jtibqa' ħaġa eh, li ma nistawx nispjegawha. U għalhekk mhux il-każ sur Erdogan qed jimmultiplika biss il-sentiment u d-dbatija tal-Kurdi għax se tagħmel issa sur Erdogan se tibqa' fis-Sirja u ssir forza tal-okkupazzjoni biex hekk ikun hemm il-mibeda minħata kulħadd eh, le, sur Erdogan, għax inti issa se tqawwa lil Daesh u se dajjef lill bqija tad-dinja u għalhekk sur Erdogan m'hemmx uh, erf u m'hemmx raġuni. Ms. Rawat for one minute. L-Honorable Rawat għal minuta. Aziz kollegi, kriżi umanitarja serja qed tiżviluppa ruħa fis-Sirja. L-Erdogan Mus se jittollera l-esistenza soċjetà kurda demokratika fir-reġjun u issa deċiż illi jkun hemm dan l-attakk rajna aktar minn 177,000 ġew spostati. Smajna dwar id-diversi raġunijiet għalfejn nħarsu t-tfal involuti u l-popolazzjoni kurda li tgħix hemmhekk bid-dritt mhux biss qed jintilfu d-djar u l-ħajjiet jekk l-invażjoni tiġi prolungata l-akademiċi u idealisti politiċi madwar id-dinja ammiraw is-soċjetà demokratika fejn in-nisa jingħataw is-saħħa u kulħadd jgħix b'armonija mad fid-dinja. L-Unjoni Ewropea wkoll kienet ukoll idea ta' esperiment politiku biex niġġieldu l-awtoritajiet awtoritarjanizmu militari u politiku biex anki ngħinu l dawk l-aktar dgħajfa. Id-dinja qed tħares tosserva ma rridux kliem iżda sanzjonijiet li tassew jaħdmu. Grazzi. Grazzi għal minuta is-Sur Ċokka. Pazzisku inaċċettabbli. Mhix aċċettabbli fl-aħħar plenarja fi Strasburgu l-awtoritajiet Turki kienu qegħdin jagħtu ċ-ċokolata Turka lill Parlament biex nerġgħu naċċettaw l-adeżjoni tat Turkija fl-Ewropa. Issa mhux qed iqasmu ċokolata iżda missili u bombi. Intom semmejtu li Iva ma nistawx naċċettaw it-Turkija fl-Ewropa, ma nistawx naqbdu il-flus tal-kontribwenti untuhom it-Turkija għaliex għandna il-gwerer kummerċjali u issa nafu li għandna Ewropa li qed tiffinanzja qed tiffinanzja l-gwerra Torka mhux aċċettabbli din. Anki il-memorja ta' Antonio Megalizzi mhux biss irdu nagħmlu minuta silenzju għalih jekk imbagħad niddeċiedu niffinanzjaw gwerra tal-ISIS kontra fil-fatt dawk illi iġġieldu t terrorizmu u allura jiena tassew nittama li l-kollegi kollha li rċevew din il-kaxxa ċokolatini mit-Turkija jkollhom il-kuraġġ issa jagħtu lura lill awtoritajiet torok bidejnihom imċabsin bid-dem li din iċ-ċokolata jien se niġi hemmhekk u mingħajr mikrofonu l-kellim. Il-President jekk jogħġbok hu postok, jekk jogħġbok hu postok. This is a house where we debate. Jekk joġbok, dan huwa parlament fejn niddebattu mhux narmu l-affarijiet u nkunu violenti. Dan din l-imġiba mhux aċċettabbli hawnhekk fil-parlament. Skollegi dispjaċini ngħid din il-ħaġa qed issir wis wis komuni. Dan huwa parlament niddebattu. M'hemmx bżonn illi noqogħdu ngħidu u noqogħdu nitfgħu l-affarijiet, nittama li taqblu miegħi jiena orrifikata b'dak li għadni kif rajt. Excuse me, you had the floor. Skużani, skużani. Jekk joġbok, jekk joġbok ismani, jekk joġbok ismani. Would you please listen from Tista' tismani jekk joġbok? Onorevoli, xi kultant meta tisma' titgħallem huwa responsabilità tiegħi li nżomm l-ordni hawnhekk. Dak li għamilt mhux aċċettabbli nuqqas ta' rispett lejn il-Parlament. Tista' tagħmel il-punti tiegħek mingħajr ma tabbuża il-kollegi l-oħra fil-Parlament. Inkomplu għal minuta. Is-Sur Slabakov jekk jogħġbok. Благодаря, госпожо председател. Прочета. Грация ħafna, Signora President. Jena rajt ir-riżoluzzjonijiet għat Turkija huma dgħajfa u mhux jagħmlu xejn. Dawn ir-riżoluzzjonijiet juru id-djufija tagħna u hemm osservazzjonijiet mhux ċari, però jipproponu biss miżuri illi fl-aħħar mill-aħħar huma se jwaslu għal xejn. Nipproponu ibek illi nifriżaw l-investiment Ewropew għat-Turkija u jiena konvint li dana se jkollu effett tajjeb fuq Erdogan. Ma nistgħux inħallu li l-interessi ekonomiċi jkunu aqwa minn valuri tal-bnedmin. U allura naf li se jkun hemm xi telf ekonomiku, però da prezz żgħar x'inħallsu biex insalvaw il-ħajja ta' miljuni ta' persuni innoċenti. Jekk dawn il-miżuri mhux biżżejjed, allura nagħmlu embargo sħiħa fuq it Turkija u ma nbeħħulhom assolutament xejn. Grazzi. Grazzi ħafna minuta is-Sur Murell. Grazzi, Signora President. Għal xejn qed nipprotestaw illum aħna qed neżaltaw il-ġlieda erojka tal-Kurdi kontra Daesh imma l-verità hija illi aħna abbandonajna. Aħna abbandonajna l kurdi aħna l-Ewropej, abbandonajna il-Kurdi u l-inkursjoni tat Turkija llum kienet possibbli imħabba l-Amerika u mħabba l-Unjoni Ewropea. Qegħdin naraw Erdogan u Putin li huma jdeċidu mid-destin tar-reġjun qegħdin jikkonsolidaw anki ġida kontra s-sur Assad. Dan huwa diżastru umanitarju għall kurdi imma għalina eh, falliment doppju ma konniex kapaċi illi nirraġixxu kontra inkursjoni illegali u unilaterali u laqas ma konna kapaċi niddefendu l-alleati tagħna imma għandna bżonn naraw li huma r-riżultati. Aħna qegħdin sottomessi għan NATO mod assurd ħafna qed titkellmu fuq in-NATO imma jekk aħna aħna isna dejjem eh, irridu naqbdu u nidħlu fuq id-dajsa tal-Amerikani għal xejn toqgħodu tibku hawnhekk jekk tassew nixtiequ l-Unjoni Ewropea tkun dinja tal-isem għandna bżonn nieħdu deċiżjonijiet għaqlin. Onorevoli Ferrara, grazzi President. Erdogan qabeż kull limitu issa il-Vant Nofsani issa qed jara massakru inaċċettabbli biex ikun hemm nuqqas ta' stabilità, kriżi umanitarja. Il-prezz qed jitħallas mill-Kurdi u l-komunità internazzjonali trid tkun grata għalejhom lejn il-ġrida tagħhom kontra l-ISIS. Qegħdin nitkellmu dwar mijiet ta' eluf spostati dawk li ħarbu mill-kampijiet għanna violazzjoni tal-liġi internazzjonali u bombardament ta' ċivili minn pajjiż illi jixtieq jidħol fl-Unjoni Ewropea u għandu wkoll il-finanzjament Ewropew sħaq ukoll imsieħba tagħna kommerċjali u politiku allura ser din azzjoni miżuri effikaċi il-gvern Taljan mill-ewwel ħabbar il-waqfin tal-beħ tal-armi għat-Turkija importanti li l-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea jagħmlu l-istess ħaġa. Niblukkaw kwalunkwa finanzjament, inwaqfu il-proċess ta' teżjoni fl-Unjoni Ewropea għal dawk illi jixtu il-prospettiva tal-paċi u l-prinċipji li fuqhom l-Unjoni Ewropea hija bbażata. Grazzi l Zofko għal minuta. Grazzi, Signora President, Kummissarju. Diffiċli ħafna mozzonanti nitkellmu dwar dak li qed tagħmel it-Turkija fuq żewġ naħat tal-frontiera tagħha. Diversi snin wara massakri kbar li seħħew fil-Balkani tal-Punent u wara l-aħbarijiet li rċevejna li mhux se jkun hemm paċi u stabilità żona fejn it-Turkija għandha influwenza tassew kbira. Nistgħu nikkastigaw biss is-soċjetà ċivili. It-Turkija m'għandix bżonn il-fondi, għandha bżonn twissija morali kbira li dak li qed tagħmel mhux aċċettabbli. Erdogan jeħtieġ illi jidher quddiem qorti internazzjonali kriminali daw kollha li waslu għal spostament ta' persuni f'Srebrenica u postijiet oħra u dak li ġara f'Biħaġ daw kollha kellhom jerfgħu responsabilità tagħhom quddiem Qorti Internazzjonali Kriminali u jrid għandna bżonn qorti ġdida għall atroċitajiet li qed iseħħu. Grazzi. Grazzi is-Sur Koster għal minuta. Il-gwerra li beda l gvern ta' Erdogan hija kontra id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u qed twassal għal nuqqas ta' stabbiltà f'dan ir-reġjun aħna qegħdin naraw li l-istrateġija ġeopolitika ta' erdogan tikkonsisti fil-fatt li jixtiequ jeqirdu kompletament lill-komunità tal-kurdi minn dan ir-reġjun u ilhom snin il-kurdi jiġġieldu anke kontra l-istat iżlamiku anke għas-sigurtà tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea aħna fl-Ewropa issa obbligati lehom apparti minn hekk jiena verament naħseb li l-waqfien tal-ġiet huwa importanti iżda hemm ukoll eh, prezz importanti ħafna wkoll irridu nitkellmu fuq u jiena naħseb illi il-pjanijiet ta' Erdogan ta' ċaqliq ta' dawn ċittadini verament iridu naħuhom mill-possibilità li jsiru jiena naħseb illi fl-aħħar iridu naraw li l-komunità internazzjonali tieħu azzjoni biex tiġġustifika dak kollu li qed jiġri grazzi. L-Onorevoli Tudorake. Grazzi President, jiena wkoll nikkundanna bil-qawwa l-aggressjoni unilaterali tat Turkija fis-Sirja l-Unjoni Ewropea trid tieħu azzjoni fuq livell umanitarju qabel xejn. Din hija tappa traġika tal-kriżi umanitarja li ġa għandha dimensjonijiet storika storika u rajna li ħafna Sirjani ġew spostati dan ifisser li ħafna tfal ukoll kellhom jitilqu minn djarhom. B'hekk tassew għandna riskju illi nerġaw naraw il-qawmil mill-ġdid tal-ISIS u dan għandu konsekwenzi għalina wkoll għaliex hemm diversi ġellida tal-ISIS li ħarbu mill-kampijiet fejn kienu jinżammu. L-Erdogan trid tħoss il-pressjoni Ewropea. Aħna ma rridux naqgħu għar rikat tal-refuġġati. Importanti niftakru illi l il valuri tal-istat ta' dritt ġew miċħuda. Issa t Turkija se tiddeċiedi ma' Russja, aħna rridu nagħmlu intervent, però nwasslu messaġġ li huwa ċar. Embargo, embargo fuq l-armi u anki fuq smoħra, kif ukoll nappoġġjaw proċess ta' sikurezza għal din iż-żona fejn kulħadd jipparteċipa. Grazzi l-Onorevoli Awkan għall minuta. President, f'ħafna mill-pajjiżi tagħna Aħna għandna preżenza ta' poplu kurd li ilhom jgħixu fil-pajjiżi tagħna huma ċittadini parti mill-pajjiżi tagħna huma parti mill-elettorat tagħna wkoll. U naħseb illi il-problema hija viċin sew tagħna u aħna naraw illi dawn huma persuni li għandhom konnessjonijiet mill-qrib mal-familji tagħhom lura f'pajjiżhom. Mis-sitwazzjoni fejn kollox imur għall ar meta il-problema tolqot xi ħadd li huwa viċin tiegħek, però naħseb illi irridu nagħmluha ċara. Jiġifieri aħna qegħdin infallu hawnhekk. Mothers of Peace kitbuli dwar il-ġenoċidju li qed iseħħ ma jridux illi t-tfal tagħhom imutu Normalment ngħidu li l-Kurdi għandhom biss il-muntanji bħala ħbieb, però januruhom illi għandhom ħbieb oħra wkoll. Nittama li riżoluzzjoni li nadottaw illum jgħin biex inbidlu direzzjoni tal-andament tal-affarijiet biex ma jkollniex sitwazzjoni traumatika. Grazzi l-Onorevoli Rivier. Grazzi ħafna, Sr. President, eh, nisma kundanna unanima ta' dak li għamlet it-Turkija fuq it-territorju tas Sirja dawn l-aħħar ġranet. Ovvjament għandna bżonn kondannaw din il-gwerra mill-gvern ta' Erdogan u l-atroċitajiet tagħha. Imma ma nistawx eh, nkunu sodisfatti biss b'dawn is-sigħat ta' dibattitu ħen eh, nirdu l-ruq għax Erdogan qed jġib instabilità fir-reġjun u minn dan l-emiċiklu aħna ilna nagħlqu għajnejna quddiem ir-rikat ta' Erdogan waċċettajna kollox intkom id-deputati tal-PPM e mod partikolari tgħidu illi qatt se tidħol Turkija fl-Ewropa imma hawnhekk f'Strasburgu tivvotaw dejjem biljuni għal sħubija dejjem tagħtu iktar flus mill-kontribwenti biex Erdogan ma jiftaħx il-bibien fuq il-frontieri tagħna x'aħna maħniex kapaċi nipproteġihom dawn il-frontieri u għalhekk din hija ipokreżija u għalhekk Erdogan jagħmel iktar minn hekk. Dejjem hija l-logħba biex eskludi l-Ewropa u jpoġġi lil Putin fil-qofol tal-logħba. Għandna bżonn illi illi nwafqu dan il-proċess ta' sħubija u nwafqu dawn il-biljuni sejrin fil-bwiet tat-torok. Grazzi. Minuta l-Onorevoli Procaccini. Grazzi, President. Il-dramma tal-popolazzjoni kurda fis sirja qed torina diversi opekrezziji Ewropej l-ewwel. Filwaqt li l-Kurdi kienu qegħdin jiġġieldu u jmutu meta jiġġieldu l-ISIS, aħna għadna komdi naraw it-televiżjoni fuq is-sufan. Issa qed ngħidu li aħna inkwetata minħabba r ritorn tal-foreign fighters illi aħna wkoll rabbejna f'darna. Fis-snin meta t-Turkija kienet qed tinbidel minn pajjiż laik għal Sultanat Iżlamiku, aħna tajna madwar 58 biljun euro minħabba l-adeżjoni tal-pajjiż. It-tielet, il-tedida ta' Erdogan illi titfa bomba eh, tar refuġati waslet l-Ewropa illi tatet il-ġestjoni tal-frontieri tagħha lit turkija Ta' kollu wassal għal 6 biljun euro, mhux sforz ġeneruż eh, kif qal il-Komissarju Stinjanidis biex nikkonkludu. Iva, is-sanzjonijiet selettivi huma ta' tajbin għal Erdogan u l-klikka tiegħu, però fuq kollox inwaqfu l-proċess ta' adeżjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea. Sir Papadakis. Is-Sur Papadakis. Mhix azzjoni militari unilaterali kif qed tajt l-Ewropa, hija invażjoni tas Sirja ta' min-naħa tat Turkija huma jridu parti fil-kontroll tar-reġjun kemm il-ftehim bejn l istatuniti Uniti u Turkija u anki il ftajim mar russja huma r riżultat ta' paċi sovranista biex e, bat tinħoloq l-inċertezza minħabba l-eskolazzjoni militari fir-reġjun. U allura l-ekim sejħa sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għall-invażjoni tas-Sirja u l-vjolazzjonijiet fleġew kif ukoll l-esklużjoni ta' ċipru fil-żona ekonomika mbagħad naraw li hemm aktar kummerċ me Turkija u l-Unjoni Ewropea. Ma jistax ikun ħbib fl-Unjoni Ewropea fin-Stati Uniti u fin-NATO. Kull alleanza mat Turkija hija kontra l popli Irridu nappoġġaw is-Sirjani u l-Kurdin waqfu l-invażjoni. Il-poplu Sirjan irid jiddeċiedi dwar il-ġejjini tiegħu. L-Onorevoli Kovacic għall minuta. Grazzi ħafna. L-avvenimenti fil- Sirja qegħdin iwasslu għal ħafna tħassib u anki twissija x'jiġri meta ma jkunx hemm politika barranija b'saħħitha jew kapaċità għal azzjoni fir-reġuni tal-viċinat min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Aħna tajbin ħafna biex nitkellmu, però ma tantx aħna tajbin biex nitwazzjoni. Ir-Russja tisfrutta President twaqqaf il-kellim mill-ġdid jekk jogħġbok. Skużani, terġetajt il-President. Iva, ek tajjeb, grazzi. Военната операция на Турция подкопава регионалната сигурност и застрашава L-operazzjoni militari tat Turkija iddajjaf is-sigurtà reġjonali u l-ġlieda kontra Daesh il-biżat tal ġirintana jridu jittaffew permezz ta' mezzi diplomatiċi flimkien mal imsieħba tagħna ta' NATO aktar permezz ta' azzjonijiet unilaterali. Il-waqfien mill-ġdid temporanju ma waqqafx għal tbatija tal-popolazzjoni fir-reġjun. Toġobniex jew le, is-sitwazzjoni, it-Turkija hija wkoll parti minn sħubija magħna u allura tajjeb illi naraw illi t-Turkija dejjem tosserva l-impenji tagħha biex tibqa' fuq id-direzzjoni tal-Ewropa u l-pajjiżi viċin it-Turkija jeħtieġu s-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, partikolarment il-Greċja u l-Bulgarija. Grazzi. Grazzi għall minuta Sur Scheider. Grazzi ħafna, Signor President. L-attakk militari minħabba t-Turkija huwa kontra drittijiet fundamentali tal-bniedem fl-istess ħin dan għandu motivazzjoni ta' politika interna minħabba li Erdogan tilef bosta elezzjonijiet fil-pajjiż u apparti minn hekk dan qed jikkawża ħafna eh, ħafna nies kurdi anke mis-Sirja li qegħdin jaħarbu 70,000 minn dawn in-nies li qegħdin jaħarbu ma tfal. Jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti minħabba li nafu illi dawn il-Kurdi mhumiex terroristi iżda nies li għenuna e, ninħelsu mill-terroristi tal-Istat Iżlamiku. Jiena nixtieq illi fil-fatt ngħid illi nitkellem fuq il-għajnuna umanitarja l-sanzjonijiet fuq eh, it-Turkija ħalli bekk għandna bżonn ukoll li naħdmu iktar fuq bażi ta' solidarjetà f'Roxava mal-Kurdi. Grazzi. One minute, Mr. Benjen. Minuta, is-Sur Benjen. Grazzi l-irtirar tal-Amerika kienet eh, storja ta' mistħija għaliex eh, Trump dan l-aħħar qal dwar il-minixja dawn huma nies li ġildu magħna mittu magħna mhux se ninsewa din il-ħaġa. Sfortunatament il kurti issa huma l-idjoti utli tal-Amerikani. L-ittirar tal-Amerika mhux biss hija ċaħda iżda b'mod ġeopolitika hija xi ħaġa irresponsabbli. Issa dana kollu issa wassal għat-Turkija. Deċiżjoni diffiċli, però it-Turkija ħert ħares lejn territorju tagħha u tagħti aktar spazju politiku il-partiti appoġġjati mill-Kurdi u anki l-ġurnalisti li appoġġjaw id-drittijiet tagħhom jekk tassew trid tindirizza t-teddidiet terroristiċi. Issa neħtieġu soluzzjoni politika biex bekk ikonna r-ritorn medjat tal-persuni spostati u niminimizzaw ukoll dak kollu li ngħata lir Russja, lill Assad u lill Iran. Grazzi. Grazzi għaminuta minuta is-Sinjura Ceccardi. Grazzi President. Mit sena ilu il-poplu Arman ġie massakrat mingħajr l-ebda attenzjoni u issa l-istess qed jiġri lill-Kurdi. Istanbul xorta waħda hemm imperiet jinbena U ma jimportax billi ikunem il-dem innoċenti illi jkun fin-nofs u anki għamna persuna illi kurda li ġiet u kol maqtula minn Turkija. Dana kollu issa iwassal illi għanna ximitari illi dejjem edin jersu viċin l-Europa. Erdogan teddet, eh, jeddet l-Europa bil- ġellida tal-Daesh fil-kampijiet tagħhom. Dana kollu mhux aċċettabbli u ddim dana kollu fil-waqt li l-Istati Uniti u r-Russi qegħdin jieħdu azzjoni ta' protagonisti l-Ewropa hija immobbli ma tajt xejn. U dana kollu qed tagħmlu mal-rappreżentant Oli Sinjura Mogherini u jiena jiddispjaċini għalli għaliex hija Taljana irridu nikkundanaw it-Turkija u niġġieldu kontra dawk il jridu t Turkija fl-Ewropa le għal Turkija fil-Ewropa le u qatt. Minuta is-sur eh, Gawkin. Ja, vielen Dank. Äh, Numa so am Rande. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li personalment hija verament tal-mistija li inti biċ-ċiniżmu qiegħed turi eh, il-mod ta' kif eh, wieħed jgħid jikkritika b'ċertu rabja dak li qed jiġri fit-Turkija naħseb li aħjar tirrifletti daqsxejn fuq dak illi eh, qiegħda tgħid inti wkoll. Jiena naħseb illi kulħadd jaf illi t-Turkija kienet se tattakka kif l-Amerika kienet se tirtira. Jiena naħseb illi din it-tbatija u dan l-attakk fuq it-tfal nisa' u nies innoċenti għandu jintemm minnu fih apparti minn hekk jiena naħseb li verament irridu nieħdu pożizzjoni qawwija u ħafna u ngħidu illi le sur Erdogan dan mhux eh, mhix xi ħaġa aċċettabbli dan huwa qtil dan huma kollha kollu kontra id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jien naħseb li din iridu nagħmluha ċara, id-dinjità tal-bniedem bit-twemmin, eh, ta' twemmin reliġjuż għandu jkun irrispettat u naħseb li din hija xi ħaġa li aħna dejjem irridu eh, nirrispettaw id-diplomazija hija tajba u importanti iżda parti minn hekk. Naħseb li rridu noħorġu bi stqarrijiet ċari. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li l-Ewropa titkellem bleħen wieħed u bleħen b'saħħtu. Mr. Giongoshi for one minute. Is-Sur Giongoshi għal minuta. Grazzi, Signor President. Kien hemm ħafna referenzi hawnhekk għan nuqqas ta' għaqda fl-Unjoni Ewropea u falliment illi noħorġu risoluzzjoni waħda biex nikkundannaw l-aggressjoni torka. L-Ungerija għamlet fitu għal din id-dikjerazzjoni u bħala Ungeriż jiena niskuża ruħi meta Viktor Orban jitkellem f'isem l-Ungeriżi allura din il-ħaġa ma tridx tiġi aċċettata naċċertakom mhux fil-interess tal-Ungeriżi jew tal-Ungerija li nappoġġjaw kwalunkwe tip ta' aggressjoni ikun fejn ikun. Le, mhux fl-interess tal-Ungeriżi u għal dak li nxaqsam l-azzjoni militari tat Turkija, Irridu nifmu tħassib ta' sigurtà tat Turkija, però rridu nagħmluha ċara li m'hemmx soluzzjoni militari għall problema iżda biss waħda politika diplomatika. L-aggressjoni twassal aktar nuqqas ta' stabilità fis-Sirja, dajja fil-ġida kontra terrorizmu u eh, ikonna aktar kriżi migratorja. Issa, kien hemm mistoqsija dwar fejn l-Unjoni Ewropea aħna konna qed nosservaw hekk kif il-viċinat tagħna ġie destabilizzat fil-Afrika u fil-Vant Nofsani. L-Ewropa trid tieħu pożizzjoni ċentrali issa tkun viżibbli qabel oħrajn jieħdu kontroll u l-kelim jitlef il-mikrofonu. Grazzi. Michel Bellamy, one minute please. Grazzi ħafna. Mela, hawnhekk isna qegħdin naqblu mal l-indinjazzjoni mhux biżżejjed biex ikun hemm islim fil-vant nofsani iva niġildu għaliha imma wkoll għas-sigurtà tagħna stess u l-Erdogan l-ewwel alleat ta' Daesh u se jkun hemm konsekwenzi wkoll għalina fuq it territorju Ewropew. Aħna isna ma nistgħux niraġixxhom son ikunu luċidi. Dan l iskiet juri nuqqas ta' seta tal-Ewropa x'm'għandniex eh, l-istrumenti għal dik li politika ta' difiża għax l-Ewropa eh, bniet eh, suq minn flok ċiviltà komuni u għax aħna maħniex kapaċi niterminaw mod ħieles il-politika ta' migrazzjoni tagħna. Ir-rikat ta' migrazzjoni ta' Erdogan huwa pis fuqna l-opportunità biex nuru kemm l-Ewropa mhijiex kapaċi illi tiggverna l-frontieri esterni tagħna u għalhekk ma nistgħux nikkontribwixxu stabilità fid-dinja u għalhekk għandna bżonn ikun strumenti biex nirreaġixxu biex qatt ma nibqgħu spettaturi ħatja ta' nuqqas ta' seta' u hekk nużaw is saħħa kollha tagħna biex nisfurzaw it-Turkija biex tinnegozja u eh, ma nkomplux eh, bil-finanzjament li t Turkija la m'għandha xejn x'taqsam mas subija tagħha. Grazzi. For one minute, Mr. Papadakis. jira Papadakis. Grazzi ħafna, Iva, t turkija qed tibqa' tippersisti biex tagħmel dan it-tindif bażi ta' etniku naħseb li hemm bosta nies li huma preżenti hemmhekk fir-reġjuni bosta pajjiżi apparti l-unjoni ewropea u apparti mill-vittmi aħna naħsbu li tkun l-unjoni ewropea li ħajkollha tħallas il-kontijiet jekk ma tieħux inizjattiva biex twaqqaf din l-invażjoni militari u nikkonkludu t transazzjonijiet Eh, ekonomiċi jidhru li huma aktar importanti mill-protezzjoni tan-nies kurdi li jġibdu kontra l-istat iżlamiku aħna ma nistgħux nittolleraw li l-unjoni ewropea tkompli tkun medda mill-erdogan uh, For one minute madam Madam president grazzi ħafna signora president il ġellida kurdi għarab um, tat-turkmenistan mill-kurdistan dejjem ġildu għall-umanità u aħna l-umanità tagħna fejni dawn il-kliem huma ta' Erdogan Suwel eh, ċittadin li huwa Kurd, Belġan u Ewropej illi qed jitkellem magħna llum għax aħna qegħdin naraw l-inkursjoni illegali tat Turkija eh, kontra l kurdistan qegħdin naraw il-President Amerikan qed jappoġġja l president eh, tork u bombardamenti barbari kontra in-nies ċivili, in-nisa, dawk in-nies illi ġildu għal-libertà tagħna u wara kollox isna qed insaħħu eh, l-edowa tal l ta' l-aljati tagħna u għalhekk fejni l-Ewropa embargo Ewropew fuq l-armamenti rrifjutat mill-Ministri tagħna xi ħaġa ma nistgħux nifhmuha Umbat il-paragrafu 13 eh, fuq dak li huma l flejes ta' pre-sħubija tat Turkija aħna għandna bżonn illi nħarsu soċjetà ċivili u nsibu lura d-dinjità umana tagħna. Thank you, um, uh, Mr. Kofod, for one minute. Grazie ħafna l-Onorevoli Kofod għal minuta. Iva, jiena kwetat ħafna minħabba illi Erdogan ijat jeddet lil kulħadd li ħajjibat e, iktar miljuni ta' refuġjati lejn il-kontinent Ewropew. li naħseb li s-sistema tagħna fallit minħabba li tajna l-kontroll tal-frontieri estern lill erdogan jiena naħseb li s-sistema tal-Unjoni Ewropea qiegħda twassal għal iktar e, problemi aħna wkoll fallejna fil-protezzjoni tal-frontieri esterni. Aħna fis-sena 2015 fil-fatt kellna Sitwazzjoni fejn it-terroristi kienu qegħdin ġejjin lura fl-Ewropa għal milied jiena naħseb li huma ċittadini Ewropej li kellhom joqogħdu attenti biex ma biex jipproteġu ħajjithom ukoll fil- fis-swieq tal-miliet, jiena naħseb li din hija xi ħaġa ridikola u għan bżonn li nassumu ċertu responsabilità fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Nikolsonova. Grazzi ħafna, jiena qabel kont burija ħafna bil-proġett tal-Unjoni Ewropea iżda issa jkolli ngħid li verament nisħi meta qed nara l-mod kif qed iġġibruha l-Unjoni Ewropea aħna nikkritikaw il-President Trump għall-irtirar tal-truppi fis-Sirja iżda l-Lvant Nofsani u iktar qrib l-Ewropa mill-Amerika fejn hi l-attività tagħna fejn għalfejn aħna qed ikunu daqshekk dgħajfa fuq il-livell politiku u fuq il-livell militari qegħdin nistennew bidejna f'għożaqna li liġri xi ħaġa min-naħa tal-punent xejn ma sar u naħseb li l-protagonisti qegħdin jinnegozjaw ma' putin mhux magħna u jiena naħseb li m'għandniex nibżgħu minn erdogan u naħseb li l-pajjiżi tal-viċigrat erba' diġà tkellmu fuq il-problemi li għandhom ikunu solvuti hekk kif li ehm, għad isir fil-fatt jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti wkoll għal dak li diġà għamilna sar Philips jogħġbok. Sinjura Philips. Iva, fuq it-Turkija naħseb li ma tantx għamilna biżżejjed u dak li għamilna kien tard issa nibżon illi nimplementaw is-sanzjonijiet ekonomiċi iżda aħna għal xejn ħankunu qegħdin nagħmlu eh, dawn l-azzjonijiet jekk ħankomplu nħallsu l fondi lit turkija aħna qegħdin naraw li ħdimna mat-Turkija biex jipproteġuna mit-terroristi. Eh, ħafna mill-Kurdi fil-fatt għandhom ikunu ppremjati minħabba li ħelsuna mill-Istat Iżlamiku iżda l-Unjoni Ewropea meta tagħmel xejn biex tipproteġihom jew tippremjahom, anzi qed iħalluhom imutu. Abbażi ta' eh, apparti mill-1500 euro kuljum qegħdin nagħtu milli jidher xejn issa lil eh, dawn il-Kurdi naħseb li din mhix biss traġedja iżda huwa verament ħasra kbira naħseb illi hija xi ħaġa eh, ovvja li kulħadd jaqbel ma' din u issa naħseb li l-Kunsill Kummissjoni jridu jqogħdu attenti dak li qed ngħidu aħna nkella dan il-Parlament għal xejn jagħtaw. Grazzi ħafna l Rangel. Grazzi ħafna jiena l-ewwel qed nixtieq ngħid li naqbel mal-maġġoranza tal-kummenti li smajna llum. Hemm bżonn li kkundannaw il-fatt li l-attakk militari tat-Turkija sar u illi wassal għal mijiet ta' eluf ta' ċittadini li telfu ħajjithom fil- f'din iż-żona naħseb illi dan huwa ksur ta' drittijiet tal-bniedem nixtieq ngħid li l-kunsill ewropew u l-unjoni ewropea għandha tadotta miżuri iktar drastiċi iktar serji fuq dan l-attakk min-naħa ta' erdogan jiena jkolli ngħid illi imħasseb ħafna anke fuq il-fatt li qed nara li qed noħolqu preċedent dan il-patt ta' dan il-ftehim ta' bejn erdogan u putin qiegħed verament iġenna naħsbu fuq bosta affarijiet il-ġejjieni tal-Sirja m'għandux jitħalla f'idejn ftehim jew f'idejn Erdogan u Putin diġà rajna illi tieħdu eh, dawn it-tip ta' deċiżjonijiet fil-passat u dan wassal għal problemi kbar eh, fid-dinja u għall paċi fid-dinja. Grazzi ħafna. Onorevoli Psapija. Iva, aħna l-koledin nkunu xieda ċertu ansjeta ta' dak li tiġi fis-Sirja. Naħseb li dan huwa kriminali kontra l-umanità. Il-Kurdi aħna tradejnijhom u naħseb li issa qegħdin ninjoraw il-bżonnijiet tagħhom il-ftehim ta' bejn Erdogan u Putin huwa wkoll mossa oħra kontra id-dinjità kontra r drittijiet tal-bniedem naħseb li għandna nkunu b'saħħitna biżżejjed biex nieħdu azzjoni naħseb illi tama e kif qal Pablo Neruda għandha żewġ tfal il-kuraġġ biex tibdel l-affarijiet u l istmerrija jien naħseb li din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna li ħanagħmlu għada issa issa rridu ngħaddu għall fatti naħseb li huwa importanti ħafna li jkollna no play zone no fly zone rridu jkollna wkoll l-għajnuna umanitarja u sanitarja jekk mhux issa meta ħanejnuhom. Is-sur minuta. L-attakki tal-Turkija fuq il- din id-dona tas-sirja verament hija xi ħaġa atroċi verament hemm bosta nies li qegħdin ibatu u żgur li dan ħajwassal għal inqas stabbiltà u għal iktar seta' li ħadd ingħata lill-istat iżlamiku naħseb li kien hemm bosta pajjiż li mill-ewwel waqfu l-beħ tal-armi lill-turkija kien hemm ċertu grupp ta' membri parlamentari li kitbu lit turkija biex jitwaqqaf dan il-ġenoċidju ir-renju unit issa qiegħed jitlob li jinħarġu liċenzji ġodda naħseb li din hija xi ħaġa verament tassara li mhijiex aċċettabbli u eh, Donald Trump qiegħed ukoll jitlob azzjoni f'dan il-kuntest biex ikun Ewropa aktar effettiva. Aħna ħankunu wkoll iktar attivi naħseb illi issa wasal il-waqt illi inneħħu l-istatus tal-turkija bħala kandidata sħubija tal-unjoni ewropea grazzi ħafna issa l-onorevoli lizzi għall-minuta iva mhux biss il-kurdi illi huma fil-periklu naħseb illi dan l-attakk min-naħa tat-turkija jgħid jgħidlek li jeqret kompletament il-komunità kristjana li ilha teżisti fis-sirja li parti importanti mis-soċjetà fis-sirja jien naħseb illi d-difiża tal-kristjaneżmu hija xi ħaġa importanti ħafna kemm fl-ewropa kif